Eżis kollegi, jiena nishti eh, nati ġieħ illum lil-raġel importanti nar sibt eh, Michel Rocard. Ħallina fil letata 45 sena. Kien wera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 fil-parlament l-offiċju tiegħu kien maġembi, ta' maġemb tiegħi bħala ex Prim Ministru kien mbagħad sar sempliċi deputat u kiseb l-ammirazzjoni tal-kollegi tiegħu permezz tal-xogħol tiegħu il-personalità tiegħu wara li sar President tal-Komitat tal-Iżvilupp l-Impjeg u l-Kultura. Franza tilfet raġel Ewropew kbir raġel politikant kbir aħna niftakru il-ftejmiet ta' Martinjon li waslu wasluna biex nsibu soluzzjoni għal violenza fil-New Caledonia. Ġilet favur l-ambjent il-pol Arktiku u Antartiku u rew x'viżjoni kellu. Il-ġens il Franċiż illum jagħtih ġieħ. Hawnhekk fi Strasburg nitlobkom illi tqumu sabiex il-Parlament tagħna josserva minuta ta' silenzju fġieħ dan ir-raġel.